għal standard modifika hija approvata l-punt li ħorom bat fuq l-agenda u għad dikjerazzjoni ta' Sinjura Viċi President tal-Kommissjoni u rappresentant oli ta' l-Unjoni l affarijiet Esterni fuq is-sitwazzjoni fl-Eġittu. Aħna mhux se napplikaw il-proċedur proċedur ta' soltur KGDI eccetera f'dan id-dibattitu u lanqas il-blue card li xorta maħniġ qegħdin napplikaw għaliex qegħdin xejn tard. Mela l-ewwel kelma fissem il-Kunsil għandu l-kelma l-Onorevoli Leskevicius. l t-kallam jitkellem ukoll fissem il-Viċi President eh, tal-Kummissjoni u il-rappresentanta Olja għall-affarijiet esterni, il-Sinjura Ashton. Il-Sinjura għandu l-kelma. Grazzi, Sir President, onorevoli membri. Akkif għedin għawnek, avvenimenti drammatiċi fil-kapitali Eġizzjana jinsabu għaddejn ġmilom. Dan huwa mument għalina l-koll f'din il-kamra biex nappellaw biex ma jkunx hemm violenza biex ma tiżdiċ it-tensjoni u biex ikonna wkoll tentattiv għal soluzzjoni tal-kriżi permezz ta' dialogu. Sur President, onorevoli membri, Dan il-moment huwa kritiku. L-Amerikani għandhom ukoll jagħmlu appell f'appoġġ għat tranzizzjoni demokratika f'dan il-pajjiż. Proċess politiku biex iwassal demokrazija f'dan il-pajjiż se jsolvi l-kriżi preżenti. Ir-rappreżentant Oli u Viċi President Lady Ashton saħqet dalodu biex iż-żewġ partijiet jippruvaw jiksbu soluzzjoni politika msejsa fuq dialogu sostanzjali u inklusiv. Kif saħqet Lady Ashton ukoll sa mill-bidu tar-rebbija rbija id-demokrazija mhux biss dwar maġġoranzi u elezzjonijiet, però tinvolvi affarijiet oħrajn, ġudikatura indipendenti, soċjetà ċivili, eh, rispettu kollha l-libertajiet fost għandik l-espressjoni il demokrazija għandha x'taqsam ma smieħ li ċittadini u li ikun żgurat li l-leħen tan-nies kollha jiġi mismuħ. Aħna naraw tħassib li id-demonstrazzjonijiet qegħdin isiru aktar violenti, kien hemm ħafna midrubin ukoll. In-numri kbar ta' abbuż sesswali ta' protestanti nisa' u koll għandhom ħasbuna. Il-rappresentant Oli kienet fl-Eġittu l ġimma l-oħra diskutiet is-sitwazzjoni mal-President kif ukoll ma' l oppożizzjoni U bata dan il-messaġġ ċar. Aħna sħaqna sam il-bidu tar-revoluzzjoni l-revoluzzjonija tal-poplu Eġizzjan. Il-forzi politiċi jridu jizguraw li l-aspirazzjoni ta' ċittadini ta' dan il-pajjiż għandhom jiġu indirizzati permezz ta' kompromess u dialogu. Se nkomplu naħdmu fil-livelli kollha biex nappellaw li l-Eġizzjani rridu mismuha. L-ikbar sfidi tal-Eġittu huma l-polarizzazzjoni tas soċjetà tagħhom kif rajna miljuni ta' protest Tanti, ħarġu fit-toroq fl-Eġittu biex jitolbu li president Mursi jirriżenja u talbu kollal elezzjonijiet eċiren ta' eluf ta' estremisti u koll għedin jiprotestaw f'ċerti ċentri tal-provinċa. Sana biss ilu Mohammed Ursi mill-fratellanza musulmana ġi maħtur bħala l president dan il-pajis. Kien punt importanti fit tranzizzjoni demokratika ta' l-Eġittu u aħna l-qajnija il-President Mursi immedjatament ħatar l-nifsu rappreżentant tal-Eġizzjani kollha. Organizzaw kol handover mill-militar. Minn dak iż-żmien aħna investajna ħafna rizorsi biex nappoġġaw din it-tranzizzjoni. Ħdimna wkoll mal-gvernijiet din it-tranzizzjoni. Għattajna ħafna ħin ukoll missjoni diplomatiċi f'dan il-pajjiż. Anke mal-oppożizzjoni biex nibnu fiduċja biex insibu punti komuni fuq affarijiet ekonomiċi u politiċi l-interlokuturi kollha qablu li l-Eġittu kellha sfidi kbar qudiema u kulħadd qed jagħmel xi ħaġa biex isolvihom. Kien hemm qbil ukoll li iż-żewġ partit irdu jitkellmu fl-imkien, però dan id-dialogu ma qisu ma setax isir b'xorta ħażina Ir-rixafil tal-gvern ta' Mejju ma waslitx għal riżultati mixtieqa, anzi bil-kontra. Fl-istess waqt l-Unjoni Ewropea kienet attiva fil-ġlida għal rispett tal-libertajiet tal-ċittadin fl-Eġittu. U għadin iġru ċerti affarijiet li għadin ħasbuna fil-rigward tal-libertà tal-espressjoni f'dan il-pajjiż. Kienna missjoni oħrajn fil-Kajr, fil-Frar, u għissa għadin u koll nejdu li u importanti li timbena tranzizjoni fuq l-istat ta' dritt. Għandu għandu kol ta' liġi kontra l-violenza kontra n-nisa, rizultati tangibli ta' dawn l-sforzi kollha ġew aċċettati mill-partit Eġizzjani. diversi rakkomandazzjonijiet apparti minn hekk ġew marfa u l-Eġittu jidher li ħarqana biex komplu taħdem ma' l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali biex tindirizza id-dispożizzjonijiet problematiċi ta' l-abbozz tal-liġi. Issa dwar il- il-pjena tal-ħabs ta' 43 ġurnalist jider li l-autoritajt għedin jippruvaw jikzbu soluzzjoni. Apparti mill-istajlment politiku nuqqas ta' fiduċja u operazzjonijiet kontra l-libertà tal-espressjoni turi li wara sentejn issa l-Eġizzjani qegħdin sitwazzjoni qar minn dik li kienu qabel 2011. Xorta ħażina il-penalizzazzjoni ta' l-arranġament li waslu għal-riforma qegħdin jiġu dejjem imdewma konsultazzjoni pubbliċi sejren lura u kollu ħafna problemi bl-infrastruttura. Aħna l-esti li nejnu l-Eġizzjani fil-ħidma tagħhom biex itemmu din it-tranzizzjoni. Din itkompli tkun l-impen tagħna fil-konfront tal-Eġittu, però l-Eġittu tittejna biex nejnuha. Hemm differenza bejn dan ftehim u l-istabilità leġittu għandha bżonn taġet tqum fuq saqajja anklus fil-kamp ta' turiżmu Hemm bżonn ċerti eh, impenni finanzjarji, però hemm il-bżonn ta' stabilta soċjali l-ewwel biex dawn il proġett ikun jistgħu jseħħu. Nieqaf hawnhekk, grazzi tal-attenzjoni u kifet fil-bidu is-sitwazzjoni fl-Eġittu qed tivolvi b'mod drammatiku ħafna u kufett. Fil-bidu dan huwa l-waqt biex aħna il-koll nappellaw l partijiet interessati biex ma jirkorrux għal violenza u biex naqsu tensjoni. Grazzi l-Onorevole Eskevisius. Issa nadu għal kellima li għedin tkellmu fisem il-gruppi. L-ewenet għal 3 minuti l-Onorevoli Sala Franka għal Partit Popolari Ewropew. Grazzi, Sur President, Signuri, il-proċess ta' tranzizzjoni għall-Eġittu għaddej minn ħinijiet drammatiċi għedin jaslu aħbarijiet konfużi fuq is-sitwazzjoni tal president Mursi. Sija ilu u kol kienem l-iskadenza verigward ta' situazzjoni gravi li għadde minn għal pajiz karatterizzat minn polarizzazzjoni, episodji ta' violenza tal-fin ta' ħajjiet eh, ta' bnedmin kif ukoll kriżi profonda ekonomika u soċjali. Sinjur President, l-Eġittu mill-lenti politika, ekonomika u soċjali. Hija situazzjoni ħażina ħafna. X'inhu l-messaġġ li aħna bħala Parlament Ewropew nistgħu ngħaddu f'ċirkostanzi bħal dawn? L-ewwel messaġġ u appell għal kalma, għal moderazzjoni u għad dialogu biex tinelab din is-sitwazzjoni. Fit-tieni net mbagħad irridu nisimgħu x'għandu xejn il-poplu permezz ta' dialogu inklusiv. Mhux possiblu li nagħmlu proċess ta' tranzizzjoni mingħajr ma kien hemm il-konsens tal-poplu. Dan il-konsens irrid isir permezz ta' kostituzzjoni li tiggarantixxi il-prioritajiet u d-drittijiet tal-ċittadin, l-istat ta' dritt, eh, separazzjoni tas setat kif ukoll ċellu eh, elezzjonijiet ħilsa u demokratiċi anki fil-konfront tal-minoranzi u rridu u kol li niblu ir-rotta permezz ta' gvern ta' unità nazjonali, riforma kostituzzjonali, kif ukoll tal-liġi elettorali b'mod li jkun hemm elezzjonijiet fl-aktar eh, ħejn qasir possibbli. L-Eġittu huwa pajjiż kbir. Huwa wkoll simbolu tal-dinja rbija. Huwa parti importanti wkoll fit-trattat tal-Vant Nafsani, proċess li għaddej minn żmien ħażin minħabba l-kwistjoni tas-Sirja, l-programm nukleari ta' l-Iran, u għal dastan l-Eġittu huwa attur li rridu li jibqa' sod. L-Eġittu irid isib triqtu, irid isib direzzjoni tiegħu u l-Unjoni Ewropea titkun lesta biex tissokta tejnu u tiddefendi il-paċi, dialogu u rekonċiljuzzjoni f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna sur President. Grazzi l-Onorevoli Sala Franca. issa għannom ta' soċjalisti għal 3 minuti l-Onorevoli Dekaj. Merci, Monsieur le Président. Euh, Grazzi, les... Grazie, President. Iġlida l-poter bdiet sabiet l-involviment ta' l-armata u anka ta' President Morsi. Kif qed nitkellem jiena bħalissa? L-ewwel ħaġa nixtieq infakkarkom il-koll jahna rridu nuru l-appoċ tagħna lill poplu tal-Eġittu fl-2011 iġġieldu għal libertà u għad-dinjità. Iġġieldu wkoll għal prosperità ekonomika. Il-President Morsi ġi elett demokratikament wara l-elezzjonijiet leġittimi. Madan kollu ma kienx kapaċi jati dak li xtaqu il-poplu. Għalhekk li kunem iżda di kunem din iġida ma jfissirx li ħan soluzzjoni. Għalhekk kif waqt li qed nitkellem hawnhekk bħalissa hemm tankijiet li qegħdin fit-toroq u hawnhekk nixtieq eh, nappella għal kalma u li jkun hemm tranzizzjoni demokratika paċifika. Nixtieq ngħid ukoll illi President Morsi ġi eled demokratikament u għalhekk ridu niftakru illi hemm ħafna problemi ekonomiċi, ma kienx hemm ħolqien xogħol, l-industrija tat-tessili wkoll naqas problemi anka bil-munita Eġizzjana hemm dawn il-problemi kollha u rridu ngħidu illi il-President Morsi ma kienx kapaċi jilħa il-kundizzjonijiet li eh, ġew mitluba mill-IMF, jiġifieri din hija problema. U mbagħad nitkellmu wkoll fuq id-drittijiet u l-Kostituzzjoni. Kien hemm referendum maġġel fil-fatt. Kostituzzjoni iżda illi ma tipproteġix id-drittijiet kollha, jiġifieri min-naħa tagħna eh, ħanib ħajjun kolli nibqa' ngħid laħi kienem kien hemm ħafna ksur ta' drittijiet tal-bniedem u hemm ħafna tħassib għal ġejjini. Tajjeb ngħidu li jivanna bżonn eh, gvern nazzjonali jista' jkun hemm elezzjonijiet oħra u dan kollu jaqaf u l-poplu biex jiddeċidi. Idridu niftakru wkoll fuq il-weddit tal-2011 dawn irridu jintlaħqu eh, minn mod demokratiku ħana laqb dawn il-kommenti. Il-Senjur Ashton għanda kontatti mal-Gvern Eġizzjan. U eh, eh, novembru li għadda rajna il-ritrat tal-President Morsi, tal-familja tal-President Morsi u l-familja ta' Sir Clinton u forsi għax Sinjur għax tkun tista' tagħmel eh, tuża din ir-relazzjoni li għandha biex issolvi s-sitwazzjoni. Li aħna maħniex qed nieħdu pjaċir b'dan kollu. Importanti li konna eh, tajba. Zgur illi s-Sinjura Ashton hija kompetenti tista' tagħmel dan kollu b'impens ħieħ, grazzi. Grazzi Veronique. Mill-Grupp Liberali is-Sur Xake. Sinjura Xake. Grazzi President, kif qegħdin hawnhekk mill-poplu tal-Eġizzjani li qegħdin jipprotestaw fit-toro. Is-sitwazzjoni hija waħda ta' tensjoni kbira. U m'għandux ikun hemm aktar violenza u ma jridx ikun hemm speċjalment gwerra ċivili. Ma jistax ikun li jkun hemm l-ebda gvern li jimxi mal-istess passi ta' Mubarak għaliex dawn qegħdin jiġġieldu għad-demokrazija u għedin kaj inaqsu drittijiet tal-minoritajiet. U mum ma kienux kapaċi anka li, jisolvu krizi. kriżi. U għalhekk wasalna din is-sitwazzjoni tant ħażina. Tilef il-seta eh, li kellu f'ħafna f'ajnejn tal-poplu. importanti li nħarsu lejn l-istat ta' dritt, il-libertà u drittijiet tal-Eġizzjani kollha. Id-demokrazija hija ħafna iktar minn raġel wieħed u vot wieħed u wkoll irrid jagħmel l-parti eh, tiegħu. Bħalissa li namlu aktar għal aktar hija sempliċement weda fil-vojt kważi kważi, ma nistax nibqgħu sejrin ħarsu lejn passat imma rridu ħarsu lejn l-idea tal-Eġittu b'mod aktar bisħieħ biex innaqsu l-violenza u jkun hemm dialogu inklusiv biex ikollna tranzizzjoni u elezzjonijiet ħilsa biex ikonna sit eh, poplu u soċjetà aħjar. Importanti li kunem riformi li hemm bżonn waqt li qed eh, nipproteġu il-ħelsin tal-Eġizzjani kollha. Rridu nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex nimxu b'mod demokratiku, speċjalment ta' ġenerazzjoni li għadha ġejja tal-Eġizzjani. Waħna bħala l-Unjoni Ewropea ma nistgħux infallu. Grazzi ħafna, Sinjura Xaka minħata gruppi tal-ħodor. Żewġ minuti kol is-Sinjura Sargentini. Grazzi. Wara l-President Morsi beda xogħlu aħna il-għajnieh f'dan il-kamra. Iżda dan ma seħħx f'daw l-aħħar eh, f'dak li dara minn daw l-aħħar eh, jiem zgur li maħsib xaħat iġri. tajjeb li kien ikollna dibattitu palma kellna l-Massur Oman mill-Ungarija. Jider, il-President Morsi murix il-naħa demokratika tijaw huwa qiegħed eh, miexi eh, f'reġim restritta ħafna u anka noqqas ta' libertà reliġjuża wara il-elezzjonijiet. Aħna provajna namlu minnaħa l-aħjar li stajna mill-Unjoni Ewropea fil-Kajr biex ikun hemm id-demokrazija. Iżda issa mhuwiex iż-żmien li nagħtu l-fondi eh, rridu nistennew. Mill-avvenimenti tal-Kajr hemm bżonn pressjoni biex ikunna elezzjonijiet ikun hemm elezzjonijiet ġodda għal president ġdid imma rridu nappoġġaw lil poplu Eġizzjan u rridu nżommu din il-pressjoni. Għaliex anka is-salafisti kienu it-tieni eh, grupp l-aktar eh, it-tieni grupp li kellu l-aktar seta'. Kulħadd hawnhekk fil-Parlament qed jaħseb illi dawn nies huma parti mill-liberal internazzjonali. Maħna rrid ikollna irdu naraw kif ħanbidlu l-idea eh, ta' kif jasbuha fuq in-nisa u oħrajn fis-soċjetà. Dawn l-aħħar dan l-aħħar dibattiti ħafna nies qalu ejja nżommu l-bot mill-Eġizzjani imma rridu niftakru illi jekk dan il-pajjiż irridu aħna rridu nkunu rappreżentati demokrazija, il-President ma jistax jiġi mażul mill-armata żgur. Issa minnaħa ta' l-ICR għal żewġ minuti is-Sur Tanok. Is-sitwazzjoni fl-Eġittu hija waħda gravi. L-armata eh, issa qed eh, l-iskadenza u hemm ħafna attakki rapportati fit-toroq Aħna rridu nagħtu l-appoġġ tagħna lill-miljuni tal-Eġizzjani illi qatt ma waqfu joħolmu għal demokrazija għal prosperità. Dan kollu ġi mir-rebbija għal bija. Da jider illi kienem nuqqas ta' manager mill-President Morsi. Jina konta unek ftit xur illi Ehm, dan kollu qed isir fi u mhix transformazzjoni. Iġifiri, ma stajniex nistennew l-istabilità eh, wara rivoluzzjoni bħal dik. President Morsi eh, wassal għal poplu tijaw biex um fuq saqajh. Ħafna politiċi eġizjani għedin jġildu għal interessi taħħom. miljoni eh, ta' ġizjani li għadhom qegħdin jiġildu fit-toro ilhom jagħmlu dan fil-fatt kienu ilhom jagħmlu dan għal satejn u nofs. Mbagħad hemm anka il-fraternità eh, eh, Musulmana. U imma il-kondizzjonijiet tan-nisa u l-oppressjoni fuq il-Kristjani nuqqas ta' ġustizzja kbira il-President jiprofa jieħu s seta kollha kemmi. Din miex din mhix ir-rivoluzzjoni li l-Eġizzjani xtaqu. L-Unjoni Ewropea lek irridu irridu nejnu, e, irridu natu l poċtana tagħna elezzjonijiet ġodda. Importanti li jisirru protesti minar violenza specialment bil-protesti li siru għal dak li qed jappoġġaw l President Morsi ehm, u l-armata kien hemm 16 eh, il-persuna li mitu u aktar minn 200 midruba. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Tanok. Issa minuta u nofs għall-Onorevoli Meyer. Grazzi ħafna sur President. Sijat li ġejn se deċisivi, jina naħseb li minn hawnhekk irridu nibatu messaġġ għal protagonist ġifiri poplu ġizzjan għandek hawnhekk taħlita li se tkun letali, torq u makkupati, miljuni ta' persuni fit toro u l-armata li t-tagġiċi karozzi blindati eċċetera. Jiena l-ewwel messaġġ nixtieq nwaslu għal ġeneral Abdul Fatah al-Sisi li f'dan il-waqt għandu iwarrab fil ġemb Ħadd m'għandu jkun fuq il-poplu, irrid ikun hemm garanzija li għandu jkun hemm din it-tranzizzjoni din domanda ta' ribelljoni eh, dawn qalu li ġabru diversi eluf ta' ferem biex ikun hemm elezzjonijiet bikrija. Din l-unika possibilità li għandna biex ikun hemm garanzija ta' din it-tranzizzjoni. Ir-rivoluzzjoni ta' taħrit eh, kienet eh, waħda b'talbit universali, soċjali. Hawnhekk ma kienx hemm talba ta' fuq fatturi reliġjużi jew settarji, imkien. Però issa eh, ħaddu fedjem din rivoluzzjoni l-fratellanza musulmana. U għana ħadna zballa, ħna għaliex ġana kienem l-impressjoni li aħna ridna proċess kostituzzjonali fejn ikkun ċar li l-Kostituzzjoni għandha tkun waħda lajka u mhux reliġjuża. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Mejer. Issa għandu l-kelma l-Onorevoli Belder. Grazzi, President. Tal-ħodu tkellimt mal dak l-informani u għalli illi ħafna nies mietu fil-kajr. Uza sija ilu kelli ħabib ieħor li tkellimt miegħu fuq it-telefon u qal li huwa xxukjat u mħasseb għalfatt li hemm protesti kbar għaddejjin bħalissa mem lebda ordni publika, memx polizija. L-armata miex hemmhekk lanqas. U din hija xi ta' tħassib kbir, hija sitwazzjoni komplikata. U l-mistoqsija li tiġini f'moħħi hija li hemm ħafna iva eh, kritika tal-President Morsi. Imma tista' tkun xi ta' perikoluża li eh, li jitkaċċa mill-uffiċċju għaliex imbagħad il-poplu ħajjiddeċidiju x'jixtieq. Irridu naqsu wkoll minn dan id-diżastru ekonomiku li mixin lejh. Il-Partit Sekolari Liberali ħajjitħol elezzjonijiet u jekk tarsu lejn eh, daw l-aħħar eh, opinjonijiet hemm ħafna part, eh, partiti hemm is-salafisti, il-fundamentalisti. U din hija l-aħħar tama tal-Eġittu biex inaqsu dan id-diżastru u ma jidħlux fi gwerra ċivili. Grazzi, Sur Belder. Issa, naddu għas Sur Franz Obermeyer. Grazzi, President. President Obama tkellem eh, fuq xandu jagħmel eh, il-President Morsi u anka Senjur Ashton qalet imma dan mhux qed tgħin għall-dimostranti Dawn qegħdin jiġildu għal paċi għal libertà. Din jiġildu kontra fraternanza musulmana u kontra dan il-gvern. Gvern il irċiva biljun euro mill-Unjoni Ewropea biex intejbu id-demokrazija u drittijiet tal-bnedmin fl-Eġittu. Din hija xaġa ta' xokk, hija xi ħaġa xokkanti ħafna u hija imbarazzanti. Aħna ma nistgħux nifhmu kif dan kollu seħħ eh, seħ. 60% mija eh, tal-flus sparixew sparixxew ma nafux x'sar minnhom tkun hemm aktar jrid tkun hemm iktar rikesti mill-Unjoni Ewropea. Ovvjament huma ma jridux li ħana nqogħdu ngħidulhom x'għandhom jagħmlu, imma qed jieħdu l-flus xorta. Rridu nodu attenti kif qed jonfqu il-flus, gur din mhix ħaġa aċċettabbli jekk m'intix qed timxi mit-termini mill mela ma taċċettax il-flus lanqas. Grazzi ħafna. Issa naddu għal Sur Vicius biex jirrispondi wara li semma ħafna mill-kellima mill-gruppi parlamentari. Grazzi, Sur President. Jina nilqa din il-diskussjoni li kellna. Speċjalment f'dan il-moment tant kruċjali. U din l-sfida li qed taffaċċa li ġittu. F'dawn il jiem li ġejjin ħajkun hemm deċiżjonijiet kbar. Aħna rridu nibbażaw il-pożizzjoni Tana bil-valuri tagħna. Għana ma nitkelmu nitkellmu fuq skadenzi, fuq grupp jew ieħor. Sempliċement xtaqt nirringrazzja lil dawk kollha li tkellmu, lis sur Sala Franca, Signora De Kaiser, Signora Shaka, Sur Tanok, Sur Meyer. u s-sur Obermeyer. Nista' ngħidilkom illi l-opinjonijiet tagħna u l-analiżi jaqblu. L-Unjoni Ewropea m'għandix għażl oħra. Ħlif li tibqa' maquda ma' l-Eġittu bħala imsieħba. L-Eġizzjani stess irridu determinaw il-ġejjini tagħhom. u tiġi mir responsabilità tal-mexxej li jiġi elett fl-Eġittu li jimxi b'moħ miftuħ u b'dialogu miftuħ. Importanti li kolna, ma jmessax ikolna polarizzazzjoni. Irridu nimxu mal-domandi u dak li qed jixtiequ eh, l-Eġizzjani b'dialogu kompromess irridu nenfasizza wkoll il-ħtieġa li nerġgħu immorru lura għal demokrazija bid-dialogu eh, inklusiv u b'elezzjonijiet oħra. L-isforzi kollha jridu jisaħħu mill-setat politiċi kollha. Aħna minna ħatana. Ħankomplu mal-rappreżentanta Olja biex namluha ċara illi il-poplu ġizjan għandu jinstema u tranzizzjoni għanda issir. Grazzi. Grazzi ħafna. Nal-qod dibattitu hawnhekk Għanna sitt mozzjonijiet riżoluzzjonijiet mis soċjalisti demokratiċi, mill-ICR, mill-IFA u mill-liberali. Il-voti għal dawn ir-riżoluzzjonijiet se jsiru għada u kol f'nofsinhar.